huwa l-istqarrija tal-Kussil tal-Kummissjoni dwar l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea f'dak li xaqsam il-Belarus. Passoltu jiena l-ewwel ħanatti l-opportunità sabiex jitkellem id-deputat Prim Ministru jekk joġbu li qed jirrappreżenta l-Kunsill. Grazzi ħafna Sur President, jiena naħseb li minħabba situazzjoni f'dan il-pajjiż dak li nistgħu nagħmlu dak li nistgħu ngħinu. Dan żgur li rid ikun diskuss u ma tkomx fejt inkweta dan ħajkun priorità matul il-presidenza tagħna jiena nixtieq nibda b'nota pożittiva aħna ħadna nota b'sodisfazzjon kbir il-passi il qudiem li ttieħdu minn dan il-pajjiż f'dan l-aħħar ftit ġimgħat. L-ewwel kien hemm ukoll reġistrazzjoni għal ħelsien tal-moviment u kien hemm ukoll il-ħelsin ta' gazzetti indipendenti u aħna u koll ħadna nota dwar progress li sar fuq eh, il-ħelsin tal-espressjoni f'dak li għandu xaqsa mezzi ta' xandir u aħna ħadna nota wkoll li kien hemm titjib fil-leġiżlazzjoni tal-leġiżlazzjoni elettorali dawn il-passi kollha jistaw jikontribuxxu mal-kriterji illi huma importanti ħafna sabiex aħna minnaħatana inneħu il-proibizzjoni fuq il-viza apparti nżidwa mis sitxur li jeda bħalissa mill periodu ta' sitxur. Nafu l-emson ta' aktar revizjoni u irridu neħdu deċiżjoni sa' aħna dwar dan il-pajjiż. Aħna sa dak it-tant ħankomplu nużaw il-kuntatti politiċi tagħna sabiex nkomplu nħeġġu lil Belarus sabiex tagħmel iktar passi ħalli tavvanza issa dwar dawn il-punti diplomatiċi li kienu kol identifikati fil-konklużjoni tal-Konsil ta' 13 ta' Ottubru, aħna identifikajna ċertu passi konkreti. Issa, ħaġa li għawitinna qalbna u koll, aħna u koll li norganizzaw trojka oħra mal Russia. U dan ħajsir flimkien mal-Konsil dwar l-affarijiet esterni u barranin aħna nkomplu nisqu fuq l-ambjent regolatorju tal-kumpaniji non-governattiv u kif ukoll tad-drittijiet tal-mezzi tax-xandir. U aħna wkoll qegħdin niddiskutu l-iskambju ta' informazzjoni li huwa importanti ħafna. U qed niddiskutu dan ma' rappreżentanti mill-Belarusja. U xtaqt insemmi nies bħala Aleksandr Nikintivic, Sur Kosolina. U Il-Belarusja kif nafu huwa wieħed mis-sitt pajjiżi illi huma pajjiżi tas-sħubija f'din iż-żona partikolari tal-Ewropa. Il-parteċipazzjoni tal-Belarusja ħad iddependi fuq il-progress li huma ħajna xilhom jagħmlu. aħna issa għaddin nistennaw l-periodu ta' sitt xhur jgħaddi ħalli nkun nistgħu nagħmlu evalwazzjoni. aħna stedinna xorta waħda s-sur Lukashenka, però għadna ma ħadda l-ebda deċiżjoni finali. Aħna naturalment nixtiew nkunu kostruttivi, però aħna qed nippruvaw nżommu għajnejna miftuħin berra u nibqgħu realistiċi. Pero għana naħsbu illi il-fat li s-sur Lukashenko għati prova jisib bilanċ anka ma relazzjonijiet tar russja hija ħaġa pożittiva u aħna nemnu fuq il-valuri komuni tagħna u huwa fl-interess tagħna u anke fl-interess tagħhom sabiex aħna nkomplu nħeġġu din id-dinamika pożittiva fil-Belarusja f'dan is-settur. Ningrazzjakom. Grazzi ħafna. Signor Commissario Kjoġbo, grazzi ħafna, Sur President. Jina nishti l ewwel net najt li huwa pjaċir kbir għalija sabiex nitkellem dwar il-Belarusja minħabba li veru illi kien hemm numru ta' passi il-qoddim li saru dawn ħarf ġimgħat. Il-Belarusja jgħodha mill prioritajiet tagħna Iżda mhux biss minħabba illi il belarus sewa u minn dawk il-pajjiżi li verament ittaffetwhom il kriżi finanzjarja, però din hija verament opportunità unika lina sabiex nibdew il kapitlu ġdid fl-istorja tal-Ewropa tal-Vant. Aħna wkoll kellna bosta ehm, deċiżjonijiet li ttieħdu dwar dan il-pajjiż u aħna kellna wkoll sospensjoni li issa tispiċċa fit-30 ta' April. U issa jiena naħseb li wasal il-waqt li nagħmlu l-ewwel evalwazzjoni ħalli naraw jekk dan il-pajjiż u x'miexi fid-direzzjoni tajba jew nkella jekk għandniex inkomplu b'dan id-dewmien u nieħdu iktar azzjonijiet kontra dan il-pajjiż aħna fit-30 ta ottubru konna edna b'moċċar illi il-progress kellu jitkompla sabiex aħna inkomplu b'din is-sospensjoni min-naħa tagħna. Dawn l-oqsma illi hemm bżonn iktar progress fihom huwa speċjalment li jrid jitwaqqaf fl arrest politiku jrid ikun hemm leġiżlazzjoni elettorali skont regoli tal-OECD iktar kondizzjonijiet favorevoli għal organizzazzjonijiet non governattivi kif ukoll ħelsin tal-espressjoni u anka il-ħelsin lin nies li jistgħu jipprotestaw. Rajt, illi kien hemm ukoll progress fil-fatt li waqfet il-projbizzjoni fuq żewġ gazzetti indipendenti u il-ħelsin tas Sur Melinkiewicz issa kien irreġistrat u kien ħajku jibdew ukoll konsultazzjonijiet fit-22 ta' jannar dwar ir-riforma elettorali. Ġifiri dan il-progress nistgħu naraw li kien jisu risposta indiretta għat-talbit li aħna minna minna ħatana minna ħatal kommissjoni. Pero xortu għada għatfadlinna ħafna ħafna ktar progress jek aħna nishtiq navvanzaw għall-istadju li jmiss tal relazzjoni tagħna. U aħna rridu nikkonfermaw din is-sospensjoni wkoll Sabiex nagħmlu dan nixtiequ li jkun hemm iktar progress dak li għandu x'jaqsam il-ħelsien ta' servizzi bħal l-internet kif ukoll fil-qassam tal-mezzi tax-xandir aħna nixtiequ li jkun hemm iktar kondizzjonijiet favorevoli organizzazzjonijiet non governattivi kif ukoll il-ħelsien ta' nies il huma attivisti fi drittijiet tal-bnita bħassur Barazenka u aħna nixtiequ li naraw Anzi, rrid ikollna provi jista' jkun hemm protesti pubbliċi min-naħa tal-pubbliku mingħajr ma jkun hemm arresti eh, fuq bażi politika. U jekk il-Belarusja tista' tagħmel dan il-progress fuq dawn f'din id-direzzjoni li aħna qegħdin insemmu aħna nistgħu nirreċiprokaw pakket ta' miżuri u aħna minnaħat tagħna ilna naħdmu fuq pakket ta' miżuri li jista' jinkludi l-ewwel nett estensjoni ta' dialogu tekniku li dat diġà beda s-sena li għaddiet anka fuq is-settur tal-ambjent, enerġija u teknoloġija. It-tieni ħaġa li nżidu l-allokazzjoni tal-NPI għal Belarussi sabiex aħna nappoġġaw dawn id-diskussjonijiet u ngħinu li dan il-pajjiż sabiex jadatta għal bidliet ekonomiċi u għal jisolvu l-problemi ekonomiċi li għandhom bħalissa u anka li nżidu l-eligibilità għal self ta' flus mill-bank tal-rikostruzzjoni u tal-izvilupp mill RD. Jiena Naf ukoll kif semma il-deputat Prim Ministru li ħajkun hemm laqa mal-Belarusja ħajkun hemm trojka fl-ħar ta' daxxar waħna għadin nistennew ukoll li jkun hemm iktar dialogu ċivili intens f'dan il-pajjiż. Aħna ukoll għedin ngħidu li membri tal-Parlament Ewropew żgur li jistgħu jieħdu l-inizjattiva u jiltaqgħu ma' rappreżentanti ta' dan il-pajjiż din tista' tkun xi ħaġa sivja wkoll. Aħna rridu naħdmu iktar ukoll fuq faċilitazzjoni tal-viża u fuq dan il-qasam Ir-responsabilità tinsab fidejn il-Konsill u nafu li Belarusja għalfad li ħafna progress x'tamel, però aħna minnaħat tal-Kummissjoni lesti illi nippreparaw ix-xogħol kollu sabiex nibdew dawn in-negozjati. Fl-aħħar, su President nixtieq ngħid li aħna lesti li niżviluppaw offerta tal ta' din l-isħobija tal-ġirien ta' dan il-ftejim u wara il-13 ta' april jekk il-ministri jiddeċidu li kienem bizzejt progress fil-kas dan il-pajis, bat niddeċidu jekk aħna ħanixan nikkonfermaw din is-sospensjoni tas sanzjonijiet jew le. Jekk il-progress ta' dan il-pajis ikun bizzejt aħna lesti li niramlu li namlu offerta reċiproka u naħseb illi ekbis biss aħna kun nistgħu niftħu kapitlu ġdid ma' dan il-pajjiż. Ningrazzjakom. Grazzi ħafna issa nistgħu nibdew dibattitu għandna sur Protacevic illi huwa fil-fatt iċ tal-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew f'dan il-pajjiż tal-Belarusja. Grazzi ħafna. Sur President, Signora Kommissarju, Prim Ministru. Aħna l għedin diskutu l-Belarusja u r-raġuni għalfejn diskutu l-situazzjoni ta' dan il-pajis hija ovvja minħabba li għaddew tliet xhur minn mindu aħna waqqafna sanzjonijiet kontra dan il-pajjiż. Issa wasal il-waqt li aħna nagħmlu evalwazzjoni b'mod pożittiv, però rridu naqgħdu daqsxejn attenti wkoll, rridu nevalwaw il-bidliet li saru f'dan il-pajjiż aħna nilqaw bisħieħ reġistrazzjoni tas Sur Melankovic għal dan il-partit tal-Helsien, aħna nilqaw il-fatt ukoll li gazzetti indipendenti jista' tkun għandhom il-permessa biex jistampaw il-gazzetti tagħhom. Aħna jidispeċina mill-fatt però illi il- il-priġunieri politiċi li nħelsu il-sena li għaddiet ma natawx lura drittijiet ċivili tagħhom, anzi xi ftit minnhom saħan sitra qegħdin taħt edin arrestati u limitati għad-djar tagħhom. Jiena naħseb illi jekk aħna nixtiequ nibdew relazzjonijiet normali biex ngħidu hekk ma' dan il-pajjiż huma rridu jagħmlu riforma bis-serjetà tal- tal-kodiċi elettorali tagħhom rridu wkoll jagħmlu riforma f'dak li għandu x'jaqsam ħelsien fil-qasam tal-mezzi tax-xandir kif ukoll l-ebda oppressjoni politika. Jiena min-naħa tagħna nixtieq ngħid li nħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Belarusja sabiex jaħdmu mill-qrib mal-OECD aħna nilqgħu dan il-progress li sar, però nixtiequ illi jkun hemm iktar koordinazzjoni mal-awtoritajiet tal-OECD. Fir-riżoluzzjoni li ħana din diskutu llum aħna nixtieq nappellaw lill-awtoritajiet fil-Belarusja sabiex ma jwaqfux l-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet non-governattivi kif ukoll l-organizzazzjonijiet tal-mezzi tax-xandir. Aħna fl-istessin nappellaw lill kunsill u l-Kummissjoni sabiex jiffaċilitaw il-ħruġ ta' viżas għaċ-ċittadini tal-Belorussi kif ukoll li jagħmlu iktar faċli lotja tal-kreditu u self ta' flus l-istituzzjonijiet finanzjarji ta' dan il-pajjiż. Aħna nixtiequ wkoll li nirregolaw il-mezzi ta' xandir u nikunem garanzija u koll tal-Assoċjazzjoni Pollakka fil-Belarusja. Grazzi ħafna, jgħid il-President. Eżatt, eżatt mal-ħin zammejt. Naf li għandek ħafna punti, pero issa naddu għal-kellim li jmiss u għanna l-sur Paleċkis. Għandek 3 minuti, sur Paleċkis. Grazzi ħafna, sur President, Signor Kommissarju, sur Ministru, aħna nafu illi hemm proverbju Ingliż illi jgħid iktar ma jkun oli il-ħajt ta' bejniet il-ġirien iktar ikun hemm dialogu. Jiena naħseb illi issa ninsabu fil-bidu tal-21 eh, seklu u minħabba it-tendenzi li kellu dan il-pajjiż isu sar il- persuna l-iktar marradija biex ngħidu hekk il pajjiż l-iktar Marit tal-Ewropa u dan il-pajis telef il tilef il-pozizjoni tiegħu bħala membru tal-Kunsill tal-Ewropa u sena li għaddiet aħna it-tama tagħna illi situazzjoni fil-Belarusja tista' tinbidel żdiedet. U kien hemm ukoll iktar progress minn tal awtoritajiet tal-Belarusja fil-qasam tal-priġnieri politiċi, il l-istampar ta' gazzetti indipendenti u aħna nistgħu niftakru wkoll illi ħajkun hemm ukoll missjoni mingħajr tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb illi l-sitwazzjoni tkun ħafna iktar ċara minkejja l-fatt illi qatt hemm ċertu diffikultajiet u problemi. Is-sur ministru semma x'numa l-problemi li qed tfadal nafu li dan huwa pajjiż illi qiegħed ħabbat biċċu ma' riformi ekonomiċi u riformi radikali. Dawn ir-riformi iridu jagħmlu l-ħajja ta' ċittadini tal-Belarussi ħafna iktar faċ. L-Unjoni Ewropea min-naħa tagħna aħna wkoll nixtiequ li nkomplu għaddejjin f'din id-direzzjoni ta' għarfir reċiproku u rridu naraw kif, naraw kif nistaw nifaċilita u lotja tal viża sal-ċittadini tal-Belorussja. Huma ħadu d-deċiżjoni wkoll li jibnu din eh, l-impjant dan il-power station nukleari u forsi din mhux tkun mibnija daqshekk il-bot mill-belt kapitali Vilnius hemm il-Polonja, l-Ukrajna u pajjiżi oħrajn li wkoll qegħdin jippjanaw impjanti bħal dawn għal din raġuni huwa importanti li jkun hemm dialogu bejn dawn il-pajjiżi. Brussell trid tibqa' bajnija miftuħa dwar il-fatt jekk Minsk humiex jisimgħu is-suġġerimenti tagħna u tal-IAEA. E L-ebda tip ta' progress ma jistassir f'dan il-pajis jekk id-dialogu bejn is-soċjetà ċivili u l-awtoritajiet ma jitjibx. Il-gvern jrid jibda jitkellem mal-organizzazzjonijiet li rappreżentaw iż-żgħażagħ ma' trade unions u mal-oppożizzjoni. Il-Parlament Ewropew issa ħaj produċi ħajoħroġ il-rakkomandazzjoni dwar il-fatt jekk għandniex inkomplu din is-sospensjoni ta' sanzjonijiet jew le. Grazzi ħafna, issa fissem il-grupp Alde jmiss l-sur Unashkevich għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, aħna għanna ħafna sinjali differenti li ġejn daw il-pajjiż inħelsu bosta priġunieri politiċi. Fl-istess ħin kellna żewġ gazzetti indipendenti li issa jistgħu jistampaw b'libertà. Is-Sur Minkevich il-partit tiegħu tal-ħelsien u kol kien reġistrat, pero kienem xorta wahda ċertu eh, repressjoni ta' attivisti politiċi u dawk il nħelsu sen sena li għaddiet, xorta wahda eh, edin ikunu ristretti fid-djar tagħhom, ġifiri xorta waħda għadhom irrestati. Hemm ċertu partiti politiċi li għad fadlalhom problemi fir-reġistrazzjoni tagħhom bħala partiti politiċi jista' jkun li jitilfu din ir-reġistrazzjoni u l-pożizzjoni tagħhom. jina nafu koll li l-pjena tal-mewda da tkun applikata, implementata f'dan il-pajis, pero ma nasibx illi id-dialogu għandu jimbeda bej il-Parlament Ewropew u l-Parlament tal-Belarusina, naħseb li l-ewwel ħaġa li tissir kif edna minna tagħna aħna rridu innaqsu l-ispejjeż sal faċilitazzjoni tal per pereżempju. Din li hija importanti ħafna u din tapplika speċjalment għal dawk illi jixtiequ jitlu fl-Unjoni Ewropea raġunijiet pożittivi. Aħna nixtiequ naraw ukoll kif nistgħu nappoġġjaw mod finanzjarju l-organizzazzjonijiet non governattivi, partiti politiċi kif ukoll mezzi ta' xandir eh, indipendenti. Aħna nixtiequ wkoll li id-drittijiet tal-ħaddiema jkunu ħafna iktar eh, importanti u jkunu regolati bħalissa mem libda tip ta' xogħol permanenti li qed ikun garantita ċittadini u għal din raġuni nafu li l-gvern għandu ħafna poter, għandu ħafna seta f'dan il-kamp. Li il-pajis isir eh, jadotta iktar il-valuri tal-Unjoni Ewropea dan għandu jkun ibbażat fuq dialogu ma' dan il-pajjiż. Grazzi, issa imis l-Sir Richard Czarnecki għal-minuta u nofs. Sinjura Komissarju, Sur President, Sur Ministru. Aħna kważi kull tliet xhur dattajna riżoluzzjoni fuq il-Belarusja u din hija ħaġa pożittiva minħabba li dan ifisser li aħna din nsegwu bir reqal dak li qed jiġri f'dan il-pajjiż li huwa ġar tal-Polonja u anka fl-istess ħin allura naturalment jiġi ġar tal-Unjoni Ewropea. Aħna nixtiequ li nkomplu dejjem bid-diskussjoni tagħna ma' Minsk dwar il-ħelsien tal-espressjoni, drittijiet tal-bniedem, valur demokratiċi, però rrid ikollna wkoll daqsxejn ta' paċenzja min-naħa tagħna u rridu natu għam daqxajn iktar tama minħabba li aħna nishtiqu nġibduhom iktar lejna l-Unjoni Ewropea. Il-nis tal-Belarusja huma nis Ewropej u eh, il-kultura tagħhom tagħmel parti wkoll mill-wirt kulturali Ewropew. Fil-Belarusja mbosta nis li jġildu għad-drittijiet tal-bniedem u għad-drittijiet tal-minoritajiet, però ħafna nies li forsi huma nqas li ma jistawx jispiċċaw fidejn ir-Russja minħabba illi din żgur illi turi li aħna ma kellniex biżjed kreattività u responsabilità. Aħna rridu noqogħdu attenti u naraw xed jagħmel dan il-pajjiż tiran sabiex eh, dawn il-nies ma jkunux maħtufa, però aħna rridu nappoġġaw il-nies tal belarussja ħalli ma jibqawx soġġetti għat-tiranija tar-Russja. Grazzi. Grazzi ħafna issa fissem partit tal-ħodor għanna Is-Sur Milan Horaċek, Għamiluta nofs. Grazzi ħafna nixtieq li nilqa l-ewwel net il-Presidenza ċeka. Il-ħelsin tas Sur Milenkevic u l-ħelsin ta' priġunieri politiċi oħrajn daw kienu sinjali tajbin u pożittivi li ntbagħtu naħa tal-gvern. Pero rridu naraw jekk verament hemm xrida politika sabiex isseħ bidla f'dan il-pajis, jena nittama illi il-Belarusja jistaw sibu postom fl-Europa, aħna ilna nistennew illi nkomplu għaddejjin bir-relazzjonijiet tagħna ta' bejnietna. U għadam l-iktar affarijiet importanti huwa li kun hemm rispett drittijiet tal-bniedem u dan ma mhux biss japplika fil-kamp tal-mezzi tax-xandir iżda fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda miċ-ċittadini tal-Belarusja. L-attakki fuq il-membri tal-Oppożizzjoni huma negattivi naturalment uridu noqogħdu attenti naraw x'qed jiġri. F'aħna f'Ottubru iddeċidejna li nwaqfu it-tħul tal-President Lukashenko fl-Unjoni Ewropea. U importanti li l belarusja jippermettu li d-delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jikunu permessi li jidħlu fil-pajjiż sabiex nkun nistgħu nitkellmu mal-membri tal-oppożizzjoni. Fl-istorja rajna li kull dittatorja tspiċċa wkoll ġifieri fdil dan il-pajjiż nittamaw ukoll tispiċċa ġid issa ngħaddu għal sinjura Flasarova Għandek minuta, Sinjura Fasarova. Sinjuri, il-Belarusja huwa l-aħħar pajjiż illi fil fa taħna m'għandniex ftehim miegħu ma dan il-pajjiż. Jiena nittama li Dan mhux ħajibqa' hekk, nittama li dan il-perjodu ta' evalwazzjoni se jispiċċa u nittama dan hu pajjiż li ħajkun iktar bbażat fuq id-demokrazija u nsibu jsibu iktar mod ta' kif is-sitwazzjoni tista' ssir iktar normali. Naturalment din is-sitwazzjoni ta' dan il-pajjiż tittieħed fil-kuntest tagħha. Il-bidliet li saru f'dan l-aħħar dejjem saru fil-kuntest globali wkoll aħna rajna illi dawn il-bidliet kienu kienu pozittivi ħafna wara 20 sena ta' tmexxija minn pajjiż ieħor. Aħna rajna bidla wkoll fil-bilanċ tas-seta f'dan il-pajjiż u sferi ġodda tal-influenza issa tkunu maħluqa U naħseb li verament tkun xi ħaġa assurda li aħna nevitaw li ngħidu li l-valuri reali taħt dan il-pajjiż huma fost l-oħrajn flus seta' militari eċetera eċetera. Però aħna min-naħa tagħna wkoll nistgħu nikkontribwixxu għal kuntest globali. Grazzi ħafna s-sur Belder fisem l-indem. Grazzi ħafna, Sur President issa li nsabu fi kriżi finanzjarja madwar id-dinja. il-President Lukashenko fil-bidu tas sena 2009 qal illi din il-kriżi finanzjarja kienet se tgħaddi illum jew pero però il-Washington u anka Mosca provaw um, kellhom problema anka fil- fil-sistema finanzjarji tagħhom. Nafu wkoll li l-euro bħalissa hija moneta prezzjuża ħafna għal pajjiż, ġifiri jina naħseb li dan huwa verament moment tajjeb ħafna sabiex nippruvaw nagħmlu xi ħaġa sabiex nisolvu din il-problema u s-sitwazzjoni. Il-President Lukashenko joġbu ħafna id-dera u qed jipprova wkoll jagħmel ehm, affarijiet għall-apparenza dak li għandu x'aqsam sobija mar-Russja u mal-Unjoni Ewropea. U anka il kwissjoni tal-trasferiment tal-gas tintista' wkoll iżżid mas-seta' illi għandu fidejh. Jiena naħseb li l-istituzzjonijiet Ewropej kollha għandhom jippruvaw jinvolvu lil kulħadd fis-soċjetà, speċjalment l-soċjetà tal belorussi Aħna rrid ikollna l-kuntatti l-iktar xirqa mal-awtoritajiet tal belorussi Grazzi. Naħar kellim Ossolu Roberto Fiore, zoċ minuti. Presidente. President, jina naħseb li memx iktar raġun, raġuni li inżommu sanzjonijiet lejn il-Belorussja. Hawnhekk qed naraw pajjiż li għaddej minn kriżi bħal pajjiżi kollha tal-Ewropa u huwa pajis li qed jippermetti d dritt tal-proprjetà sa xi ftit xhur ilu kellu 8% eh, ta' tkabbir u mhux qed iwaqqaf il-barranin u l-Ewropej li jixtru l-artijiet u djar anki jekk dawn jagħmluh bil-kumpaniji tal-Belorus fuq it-toleranza eh, reliġjoża l-Kardinal Bertone mar fil-Belorussja U hemm issa relazzjonijiet bejn l-Istat tal-Belorussja u tal-Vatikan għal rispett reċiproku. U anki fuq il-libertajiet politiċi kien hemm mill fuq priġunieri politiċi, hemm tliet priġunieri politiċi li ġew meħlusa. Umbat hemm l-elezzjonijiet li bla dubju m'għandhomx l-istess libertà li għandna aħna fl-elezzjonijiet eh, fil-punent imma hemm spazju fuq televiżjoni u anki opportunitajiet għal kandidati kollha. Aħna nafu wkoll li eh, ċerti gazzetti indipendenti f'dawn il-ġranet se jkollhom il-possibilità ukoll il li jiġu publikati. Jena naħseb li strategikament huwa fl-interess tal-Europa li niftħu l-bib lejn il-Belorussja. Għalix il-Belorussja hija mm, post importanti eh, bejn l-Europa u r-Russja hemm maġġoranza kattolika eh, huwa mm, alleat strategiku tan eh, qabluh mal-kumplament tal-Europa tal-Vant. Illum qed nitkelmu fuq it-Turkija li tidħol fl-Europa meta isu illi e, meta niftakru illi l-Belorussja fil-fatt huwa msieħeb tal-Europa aktar qawwi u iktar importanti mit-Turkija. Grazzi ħafna issa imis l-sur Duka Zolimi għal żewġ minuti. Grazzi ħafna il-Belarusja tinsaf punt diffiċli ħafna u allura huwa diffiċli nagħmlu xi ħaġa. F'dan il-kuntest nafu li kien hemm inqas relazzjonijiet tajbin mar Russja, mbagħad kien hemm problemi mal-Ġorġa u nafu li l-President Lukashenko jixtieq xi ħaġa mill-Ewropa nafu li nħelsu ċertu priġunieri politiċi li Eh, imbeda eh, dibattitu anka ma' mezzi ta' xandri, pero dan huma biss kollox għaddera, kollox sabiex jider sabiħ, pero aħna sabiex ikolla progress reali, Minsk tit tkun iktar liberali, waħna rridu minna ħatana nipruvaw ninfluenzaw is-sitwazzjoni politika f'dan il-pajjiż. U importanti ħafna naraw x'tip ta' politika tkun deċiża fi Brussell u nafu li sanna l-pozizjoni komuni minna ħatana u dan il-pakket ta' miżuri. U rridu noqodu attenti minħabba li mhuwiex eh, ma ħsibx li ħajġri li sur Lukashenko ħajappoġġa il-miżuri tagħna kollha. Nafu li hemm bżonn ta' riformi f'dak għandu xaqsam l-organizzazzjonijiet non governattivi, il-kodiċi penali kif ukoll il-proċess elettorali. Relazzjonijiet bejn Belarusja u l-Unjoni Ewropea u importanti u jistgħu jinfluenzaw il-proċess demokratiku l-istituzzjonijiet iridu jagħtu iktar attenzjoni għal dan il-pajjiż pajjiżi oħrajn f'dan ir-reġun u rew li jekk huma ma jżommux mal-kondizzjonijiet li aħna nistipulaw huwa possibbli li jkollhom żvilupp demokratiku. Jena naħseb li dak li sar sissa kien pjuttost kostruttiv li jien nappoġġa. Issa ngħaddu għas-sur Pinjor żewġ minuti u nofs. Grazzi ħafna sur President, Aziza Kummissarju, sur Ministru l-ewwel jiena nixtieq nisħaq fuq il fat li jien verament kuntent li ma lejla aħna għandna l-Ministru l lejla naħseb li verament qiegħed jurina kemm huja importanti kemm huwa importanti dan is-suġġett tal-Belarusja fl-aġenda tal-Presidenza ċeka. Aħna analizzajna l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea dwar il-Belarusja u analizzajna koll il-fatt li aħna nixtiequ jkollna reġnaw relazzjonijiet normali ma' dan il-pajjiż. Naħseb li nistgħu nkunu sodisfatti bil-progress li għamel dan il-pajjiż u r-rapport li għandna wera wkoll li aħna wkoll kuntenti bil-progress li sar għandna rappreżentazzjoni tal-Unjoni Ewropea f'Minsk, għandna sinjali oħrajn pożittivi koll sinjali ta' ħelsien, sinjali ġodda ta' progress par reġistrazzjoni tal-partit tal helsin ta' Surkevich. Il-possibilità li jkunu stampati żewġ gazzetti indipendenti fil-Belarusja. Jiena naħseb ukoll illi dak illi qal il-Ministru tal-Affarijiet Barranin dwar Irrida sabiex ikun hemm iktar kooperazzjoni mill-qrib mal-Unjoni Ewropea, jiena naħseb li dak li qal il-Ministru dwar dan huwa verament pożittiv. Barra minn hekk, dak li jiġri dwar l-ossezzja tisfel u l-abkazi dinja xi ħaġa li aħna rridu nilqgħu bissieħ. Naturalment din hija risposta wkoll għall isforzi tagħna min-naħa tal-Unjoni Ewropea dan huwa mod ta' kif huma jixtiequ jirreċiprokaw l-isforzi tagħna. Nafu li qed hemm ċertu tħassib u li drittijiet tal-bniedem mhumiex ikun rispettati bissieħ u nafu li din mhijiex demokrazija sieħa. U e, demokrazija ta' vera, jina nappoġġa dak li qalet is-Sinjura Kummissarju naqbel mal-pjan tazzjoni li għandhom naqbel ma dak li jixtiequ jagħmlu naħseb li sanzjonijiet jistgħu jistgħu jitneħew f'mod permanenti jekk il-Belarusja tibqa' sejra kif sejra u tagħmel iktar progress ta' indux jaqsam il-ħelsien ċiviku u politiku. Naħseb ukoll illi dak illi aħna qegħdin nagħmlu min-naħa tagħna jiffaċilita dawn ir-riformi. Ringrazzjakom. Eh, Nixtieq infakkarkom jgħajt Presidenti li f'dan id-dibattiti u dejjem prezenti rappresentant tal-Kunsill għal daqstan dan mhuwiex eh, avveniment eh, rari. Eh, anke kħanna napprezzaw il-prezenza tal-Ministru Vondra. Issa naddu għal podkanski għal minuta President. Sur Ministru, kollegi. Ir-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-Belorussja jiddependu minn żewġ fatturi, jekk ikun hemm rida tajba minn żewġ partijiet se jkun hemm dialogu, se jkun hemm eh, politika ta' ġirien u ta' sħubija. E, l-sħubija ma tistax tiġi Eh, bazata fuq eh, kmandi u projbizzjonijiet. Il-Kommissjoni Ewropea jiena kuntent nisma li tixtieq tejjeb ir-relazzjonijiet. Il-Belarusja dan aħħar għamlet ħafna biex tigarantixxi il-komprensjoni reċiprika u tejjeb il-sitwazzjoni. Permettit li stampa l-pubblikazzjoni ta' żewġ gazzetti eh, u l-istennija tal-Unjoni Ewropea huma għoljien u dan huwa ġustifikat, huwa ġustifikat però l-fatt ukoll li hemm ħafna stennija minnaħa tal-Bielorussja. F'ħafna setturi hemm bżonn li jkun hemm eh, eh, komprensjoni reċiproku, però jitkun hemm anke simmetrija e li l-Bielorussja jridu nitolbuhom illi waqfu l-obbligu tal-viżas biex joħorġu mill-pajjiż. Allora għaliex l-Unjoni Ewropea m'għandix tissemplifika u tilliberalizza l-proċeduri għal ċittadini Bielorussi. Dawn problemi huma importanti, speċjalment għal dawk il-persuni li jgħixu fil-ħdejn il-frontiera u għandhom rabtit kulturali mal-parti l-oħra. U matem fatturi ekonomiċi u kol transkonfinali. Il-President jinterrompi l-kellim. Għax il- il-ħin issa speċjalek, minuta hija minuta, issa naddu għal Delange. Grazzi, President. Għawnek għen diskutu l-politika tal-Unjoni Ewropea fuq il-Belarus, il-politika fil-drittijiet tal-bnidem għandhom rol importanti għawnek. Nishtiq nirreferi għal kwestjoni tal-limitazzjonijiet għal vizi għat-tfal. Intkom tafu illi it-tfal li kienu vittimi tal-inċident tal ċernobil kienu edin jiġu l-Europa biex imorru l-bot minn dan ir-reġun Dawn huma tfal li huma eh, li kienu kellhom l-istess età li kellijena meta eh, sar il-Ċernobil, ma dawn huma nies li għad iridu eh, jaffaċċaw il-konsekwenzi, il-tumuri, eccetera, il-kanser. U ħafna tfal morru f'pajjiżi differenti jistaw imorru hemm fil-btala Il-Belarus da waħda ħarġet dekretu waqfet dawn il-vjaġġi għat-tfal, għal stant ma setawx imorru btala fl-Europa. Kienem ħafna pressjoni mill-Ministri tal-Kunsil tal-Europa għal dan u mill-Kunsil tal-Europa u koll. Umbat wara ġi deċis illi kien possibli li dawn it-tfal eh, nistaw nibatuhom fil-miliet Eh, biex jamlu btala mill-20 ta' Deċembru għall-20 ta' Jannar. Wara l-20 ta' Jannar umbat mem assolutament xej. Emmek irridu għal daqstant imbidlu din il-miżura temporanea f'miżura aktar permanenti biex it-tfal it-tfal jafu li biex ikunu jafu li jistaw ikomplu jivjaġġaw, dan kollu għandu jkun kollu flimkien, il-pajzi kollha m'għandniex ikollna negozjati bilaterali għal kull stat membru, għal dastan taħna nixtiequ illi intkom tinnegozjaw mal-autoritajiet tal-Belarus biex nittrattaw din il-kwistjoni. Juna zammejt il-ħin u koll tajt il-kellima. Grazie għajt il-President, issa jmiss il-Sinjura Mikko għal-minuta u nofs. Kollegi, il-triq tal-Belarus li l-Europa hija ta' dialogu kompromess. Ir-risoluzzjoni ta' sena li għaddit fuq il-Belarus tisħaq fuq il-bżonn għal politika li kella kondizjonalità stretta, rigida, eh, li għandhom xi jasmu għal enerġija, ambjent u trasport. Dan huwa riżultat ta' din il-politika, però hemm problemi li ma nistgħux eh, ma nistgħux ninjoraw. Id-demokrazija hija importanti, ma ħadd ma jista' jissostitwiha aħna bħala membri tal-Parlament ma nistgħux nittolleraw li jkun hemm persekuzzjoni tal-mexxejja tal l-oppozizjoni, limitazzjoni tal-libertà eh, tal-espressjoni fuq il-medja. Eh, l-ebda demokrazija ma tistax taħdem minar soċieta għawija. għal dastan rridu natu appoċ l-organizzazzjonijiet, specialment dawk ta' drittijiet tal-bnidem, eh, biex nsaħħu demokrazija u nejnu l-nis biex jipparteċipaw fi soċieta l-autoritajiet Belorussi għal-libertà tal-moviment ta' Milinkiewicz, ma dan huwa bidu biss. U ma mbagħad nistgħu ngħidu l-istess ħaġa fuq l-organizzazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem. Eh, mbagħad nixtieq nitkellem fuq il-viża wkoll il kwistjoni Il-ftehim tal-faċilitazzjoni tal-viża għandha tiġi eh, konkluża eh, dawna għan liberalizzaw għal-viza ħna. Aħna maħannix din e, e, nikastigaw il-nazzjon, et nikastigaw l-nis. Ejja nilqaw l-dawn il-nis bħala mm, Ewropej. Grazie. Tomaċevska, President, il-Parlament Ewropew tkellem fuq il-problema tal-Belarus fuq waqt din id-dittatura ħafna drabi u l qassisin kattoliċi u kolli sibu diffiċ li jagħmlu dmir tagħhom. Id-drittijiet tal-minoranzi razzjali mhumiex rispettali, rispettati l-awtoritajiet demokratikament eletti eh, tal-oppozizjoni mhumiex rikonoxxuti laqas eh, attivisti tal-drittijiet tal bnidem qed jiġu arrestati u l-uffiċċji tagħhom qed jiġu eh, mfiċija u ħafna ġurnalisti qed jiġu persegwitati, it-tibdil għaddej anke bil-mod. Il-Moviment tal-Libertà eh, miexi hemm żewġ gazzetti li jistgħu jiġu pubblikati, il-Ministru nitkellem fuq il-sħubija fil-vant u wera interess biex eh, jipparteċi f'dan il-proġett il-Ministru tal-Belorussja. Dina jatina tama li l-relazzjoni eh, tista tittejjeb u il-proposti tal-Kommissjoni jistaw jimxu l-qoddim. Issa sur Berk għal żewġ minuti. Meta wieħed is l-relazzjoni esternija waħda mill-priorità tal-Presidenza ċeka, nixtieq nitlob nishtaqsi x'passi jixtiequ jieħdu biex jinkareġġu, jinkoraġixxu l-gvern tal-Belarus biex iħallu tfal jiġu fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea ħalli jagħmlu btala u rkupru. Eh, Eh, dana huwa eh, jirrigwarda dawk it-tfal li kienu eh, affettwati mill-dizastru tal-ċernobil li jiġu f'pajjiż Ingliżi. Fil-paragrafu 10 ta' riżoluzzjoni ta' sena d tkellimna fuq dan. U il-Belarus mbagħad ikkanċellaw dawn il-vjaġġi kollha wara li t-tifel wieħed rifjuta li mur lura kien hemm xi tfal li ġew fl-Irlanda dan il minit però ħafna minnhom iridu jġibu e, visas biex joħorġu. U hemm xi elf familja e, Irlandiża li jġibu dawn it-tfal fil minit f'pajjiżhom li jinkludu anki it-trattament mediku. Jina nilqa il-deċiżjoni tal-Belarus li neħħu dan il-projbizzjoni għal vjaġġi ta' dawn it-tfal. Jina għanna, però mm, nħeġġeġ il-presidenza biex ikomplu għamlu pressjoni biex ikun hemm ġdijt ġdid fil-futur biex it-tfal tal-Belarus ikunu jistaw morru f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Jiena wkoll uh, nixtieq jitkellem fuq il- proibizjoni internazjonali eh, inti għati li diġa saru protesti li delegazzjoni f'Minsk anki f'Novembru bil-direttur ġenerali eh, ta' Relex. Nishti nitlobkom jekk hemm xi aġġornament fuq l-isforzi tal-Unjoni Ewropea eh, fis-sitwazzjoni biex inneħħu din il-projbizjoni. Grazzi. Isur Krusċ għal-minuta. Kommissarja, Ministru President. Eh, ftit ftit ir-relazzjonijiet mal-Belarus qed jitejbu din hija ħaġa tajba. Jena nilqa ir-risposta tal-lum tal-Presidenza Ċeka fuq dak li għandu xieqsam mal-rappresentanti tal-Belarus fil-xar li għadda. Nilqgħu wkoll l-inizjativa ta' sħubija u koll mm, biex ninvolvu anki Bielorussi. Dan se jippermetti anki li ninvolvu dajem iktar ċtadini Bielorussi anki kemm bżonn li kunem tibdil fil-politika tal-vizas. Fuq il-kwestjoni tal-gas, aħna għadna u koll li Bielorussja kien e, msieħeb stabli fuq dak li għandu xieqsam mal-transitu eh, tal-gas eh, l-interess ta' kulħadd hemm huwa importanti li jkun dialog kostruttiv u titjib tal-relazzjonijiet bilaterali. Rridu nimxu fuq il-prinċipi tal-demokrazija u rispetta dritti tal medium Grazzi. Issa naddu għal proċedura catch the eye. Hamsa ħames membri e, talbu li jitkelmu. Plestinska. Grazie, President. Commissario. sur Vondra. Nittamal ħatkun għaw spess maħna. Anki jekk il-Belarus għamlet ħafna passi l din pozittivi, aħna għat rridu nikkomunikaw mal-oppozizjoni, mal-ħabib Minkemiċ. L-Europa għanda tappoġġa l-riforma ekonomika fil-Belarus, pero dan il eh, appoċ għandu eh, jkun kondizjonali ma' ċerti ħtiġijiet, eh, per eżempju iktar libertà l-medja għandu jkollhom iktar possibilità li jaħdmu għal pubbliku li jippubblikaw il-gazzetti. Anki partit politiċi u organizzazzjonijiet non governamentali għandu jkollhom iktar libertà, din il-libertà hija importanti għad-demokrazija. Naħna kolla nafu li rridu e, e, Belarus demokratika minar Lukashenko ġo l-Europa. E, L-Europa għandha possibilità li neħi il-Belarusja mill ta' Russi eh, eh, u ġiba fl-Europa jekk eh, tajjeb it-tratti. President wara ħafna Eh, eh, passi zar li sejrin fil-direzzjoni tajba l-arfin ta' Milinkieviċ l-autorizzazzjoni għal gazzetti mhumiex a favur tal-gvern il-possibilità li nitkellmu fuq rakkomandazzjonijiet tri għat baqa ħafna x'namlu. Eh, però issa bdiet tri ġdida fir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u Russja. ija ta' imbarazz il-kwistjoni tal viza za' delegazzjoni tagħna. Nittamaw li issa ma terġax isseħ. Fuq il-punt li eh, fuq dawn il-appuntamenti li ġejjin issa eh, bżon li namlu definizjoni tal-regoli tal-żjar eh, ta' tfal tal-Bielorussja. Ħafna drabi il-Bielorussja ġiet trattata b'sufferċolità u ħafna minn dawn il-familji ġew frustrati ħafna u anki tfal li kienu edin joddu jorbtu ħafna fuq eh, fu dan din lajnuna. Herita għal-minuta. Thank you. Sur Ministru, Sur President, jiena napprezza l-istqarrija tal-Konsilu tal-Kommissjoni fuq dan is-suġġett. Jiena naqbel illi għanna nsegwu attenzjoni il-reġim ta' Lukashenko, però rridu naraw anki żmien twil biex nibnu Bielorussja wara Lukashenko. Futur tajjeb, pozittiv, għandu jkollna strateġija intelligenti għal ċittadini tal-Bielorussja ma nistawx naħdbu biss fuq il-gvern ta' Minsk, l-istorja tallem li l-izolazzjoni eh, tifavorixi id-dittaturi, rridu nofru l-popolazzjoni tal-Bielorussja il-possibilità li jidħlu fl-Unjoni Ewropea, li jiġu fl-Unjoni Ewropea u jaħdmu anki għal periodi żgħar biex ċittadini tal-Bielorussja ikunu jistaw jitalmu x'nu l valuri tagħna bekk inkunu nistgħu nifaċilitaw il-passaġġ ta' dan il-pajjiż lejn id-demokrazija. Issa nixtieq ngħid lil kollega Fiore li tkellem qabel il-fatt li jidru l-kandidati fuq television fuq il-kampanja elettorali mm, xorta dak li għajt Stalin illi fil-elezzjonijiet l-iktar ħaġa importanti huma l-voti. Il-President dakum kolla li huma presenti hawnhekk fl-awla iridu li l-Bielorussja jirrispettaw il-demokrazija u libertà tal-kelma u libertà tal-istampa u tal-komunikazzjoni. Però jkomplu ja l-oppozituri. E, Triqja twila ħafna u l-istennija miex realista laqas, pero ħana ma rridux niqfu nġildu għal dawn il-valuri e, bażiċi ta' l istanzjoniet fuq il-Belorussja li tajna aħna e, fil-bidu kienu falliment. Nittamaw li tibdil li sar issa e, minna ħatana se jkun rebiħ. Minna ħal ohra mux se tkun ħaġa faċli, sena għalli għaddit kienem ħafna Eh, problemi elettorali, triq tajba lejn id-demokrazija eh, tgħaddi eh, mill-informazzjoni, komunikazzjoni biex nilliberaw ir-relazzjonijiet mm, er-, mal-Bielorussja. Importanti li jkun hemm programma żgħażagħ biex nigaranzjaw il-possibilità li jiġu jistudjaw fl-Ewropa xkun vantaġġ għal-futur. Grazzi. Issa, essur Russ. President, grazie. Kollegi, jiena għandi tlet proposti ta' relazzjoni, Mejju, Ottubru u Jannar. Għaw evoluzzjoni fuq dak li għandu xasam mal-istqarrijiet tal-Unjoni Ewropea lejn il-Bielorussja. Jiena napoċċa id-diskussjonijiet kollha possibbli jekk dana qed iżżid demokrazija f'stat bħal Bielorussja. Jiena nħoss li dan huwa possibbli biex inkunu nistaw napoġġaw trasparenza li hija meħtieġa għal Bielorussja. U importanti żewġ affarijiet li huma juruna li huma maturi. Irridu nagħtu li ċittadini Bielorussi l-possibilità illi jiġu iktar Facilment fl-Unjoni Ewropea biex jidħlu f'kontatt, b'kuntatt mal-valuri tagħna biex jaraw eżattament x'inhi l-Unjoni Ewropea u x'tiddefendi l-Unjoni Ewropea. U mbagħad ħaġa sempliċi li jista' jagħmel il-President Lukashenko hija li minn hawn ftit ieħor il-Bielorussja eh, għandha essa eh, tillibera teħles il-priġunieri politiċi kollha li għandha fil-ħabsiet taħħa. Il-Prim Ministru Vondra biex jala diskussjoni nixtieq nagħmel taqsira minn naħa tal-Kunsill l net eh, jiena naħseb illi aħna għandna kellna dibattitu interessanti, sustan dibattitu fuq sustanza u għanna ħafna kontributi fuq ix-xogħol komuni tagħna u nixtieq għal dastant ngħid li aħna fil-Kunsill napprezzaw l-interess u l-impenn attiv tal-Parlament eh, Ewropew fuq il-Belarus. Naħseb li hija Sirja li nżommu l-pressjoni fuq il-kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem minna l-oħra, u fl-istess ħin ma nitilfux dan l-approċ strateġiku minna l-oħra. Nishti għal daqstat nirringraċċa mod partikolari il-kontribuzzjonijiet tal-membri polakki tal-Parlament E, Krusċ, e, Prudanski, Czarnecki e, u naħseb li huma kollha kienu qegħdin jisimgħu u għadhom jisimaw mm, b'attenzjoni. Nixtiena għandi tlet punti bħala konklużjoni. L-għonet fu il-kwestjoni tal-mizati għal-viza. ħafna minnkom semmejtu u dinja problema illi aħna għanna u dimna anki meta konna et nitkelmu fil-kapacità nazjonali tagħna sena li għaddit, aħna għanna din il-problema. Jena nixtieq nitkellem ċar. Aħna naraw il-Belarus bħala parti tal-Europa u aħna nifmu xinuma l-problemi illi qed noħolqu ċittadini eh, tal-Belarus meta nżidu il-miżati tal-viża biex nevitaw il-konsegwenzi negativi il-presidenza ċeka se tkompli tħeġġeġ l-istati membri biex jużaw il-flessibilità disponibbli fuq il-kwistjonijiet tal- eh, ta' dawn il-miżati. Tħeġġeġ ukoll applikazzjoni tal tar-regola eżistenzi jekk il-dinamika tkompla u tissaħħa naraw illi e, u jekk il-Belarus tagħmel passi dim li id-demokrazija u l-libertajiet u nippermettu l inp u anki l-sħubija u nittamaw li niftħu dialogu fuq il visa Fuq il-kwestjoni ta' tfal ta' Ċernobil, kwestjoni li tqajmet minn eh, xiftit minnkom, naħseb illi jina zguri li aħna sinżommu l-pressjoni. Għal-presidenza ah, tagħna appoġġat il-mossi tal-presidenza franċiża fuq din il-kwistjoni. Anki l-attività li ħadna fit tile ta' Deċembru ta' sena li għaddit li waslet għal sospensjoni temporanja ta' dekrit presidenziali il-numru 555. Din fl-imkien mal-ftejn bilaterali li intlaħqu fil-bidu ta' Deċembru bejn l-Irlanda u l-Belorussja fuq il- fuq il-żjariet ta' rkupru ta' um, mistrieħ għat-tfal li huma affettwati mill-Ċernobil u ma mirqwa. Però il-kwistjoni miex risolvuta. Il-presidenza ċeka tibqa eh, taħseb fuq din il-problema u tieħu l-passi neċessari minnaħa tal-Unjoni Ewropea jekk xira u se tkompli tqajjem din il-kwistjoni anki fil-kuntatti tagħna mal-awtoritajiet f'Minsk. U mat l-aħħar punt u għalli fi xhur li ġejjin meta nagħmlu reviżjoni ta' sanzjonijiet u fil-kuntest tal-sħubija eh, tal-vant futura, il-Bielarus ħatibqa waħda mill-prioritajiet importanti. Kien hemm riżoluzzjonijiet adottati wara l elezzjonijiet ta' 28 ta' settembru u nittamaw li nkunu nistaw nkomplu li nappoġġaw dan u anki l appoġġ ta'kom fil-presidenza tagħna. Grazzi, signora Kommissarju. Grazzi, President. Jiena, inaħseb li jem maġġoranza wisa ħafna li għandhom l-istess opinjoni li għanna aħna. fil fatt aħna offrejna l-possibilità li l-Belarus tiġi liktar viċin lejn l-Unjoni Ewropea bil-politika tal-ġirin, aħna offrejna fi prinċipju shadow action plan u anki possibilità li li titħol fil subija tal-vant meta l-kondizjonijiet jintlaħu. U wara li għattek, nishti nirrispondi xie punti speċifiċi li jitkom għamiltu waħda fuq il-krizi finanzjarja. Il-Belarus zammet, sostnit l-effetti tal-krizi finanzjarja fil 2007 u tal-2008 u anki tal-krizi tal-gas grazzi għal l-integrazzjoni limitata fil-limitata ħafna fil-, -limitata l-ekonomija globali u anki mħabba lajnuna mill-Russja, Ċina u l-Venezuela. Pero kif għal eh, il-kollega kella titlob l-IMF biex ikolla self ta' 2.5 biljuni ta' euro barra mill-li zvalwat il-monita taħħa biex tiġret kontra l-effetti negativi tal-krizi ekonomika. U peress li l-ekonomija u l-industrija tibqa minnajr riformi strutturali aħna naħsbu illi tendenza negativi ħat tkompla u se jkun hemm konsekwenzi anki soċjali negativi bħala riżultat. Għandok raġun dan huwa fattur importanti. Issa fuq il-kwistjoni tal- Eh, ċentrali nukleari, tal-power plant u fuq il-kwistjoni ta' sikurtà sikurezza. Fil-dialogu tekniku fuq l-enerġija mal-Belarus aħna natu attenzjoni importanti biex speċjali biex nizguraw li dan il-pajis jirrispetta l-standard eh, internazjonali ta' sikurezza u sikurtà. U aħna nistanajt li rajna l-Belarus tikopera b'mod attiv mal-IAA ġovjenna u kienet lesta biex tagħti lill ehm, komissjoni informazzjoni fuq dan il-proċess. Issa, Barra minn hekk nixtieq nitkellem ukoll fuq il-kwistjoni tal-miżati tal-viża. Jiena kifat fil-bidu tal-intervenzjoni tiegħi, eh, aħna lesti kiku nkontribwixxu għal taħdidiet malli l-Istati membri u l-Kunsill li għal li esprima din il-pożizzjoni li jixtieq li jmexxi li jġib l-Istati membri kollha biex ikun hemm negozjati u ftehim globali eh, u anki ta' ta' reammissjoni fuq il visa U kienem la zjara tal-direttur ġenerali tijaj, Istur Manganelli, f'Misk, pero għalissa memxej ġdijt fuq dan il-pont. Pero nistannajt li fuq il-mizati tal-viza u l-viza għat-tfal, dinija kwestjoni speċifika ma' kull pajis. Għadna ma' wasalniex eh, biex ikollna ftejn ġenerali wieħed u se jkollna tiġi eh, negozjata minnaħa tal-Komissjoni din il-ħaġa. Grazzi, President. Formuja xe. Eh, Nishtiq najdilkom illi irċivejt ħames mozzjonijiet ta' rizoluzzjoni mill-PPD, l-PS, l-ALDE, il-ħodor, il ħodor il-gwe u il-vot Votazzjoni ħassir għada ġifir dak tikkonkludu d-dibattitu tagħna u s-sena għaddu għal-punt li jmissil fuq l-aġenda li huwa il istqarrijiet ta' Kunsill u l-Kummissjoni li jikkommemoraw l-ewwel ta' Lulju bħala jum ta' tifkira għal vittmi tal-massakru f'Srebrenica. Naddu l-ewwel għal Viċi Prim Ministru Sur Vondra f'isem il-Kunsill. Grazzi President. Fuq Srebrenica kif kulħadd jaf kienet reat massakru tal-bizza kien hemm iktar minn 8000 eh, Bosniak jimmarka wieħed mill-art żminijiet tal-Bosnia Herzegovina tal-ex Jugoslavja kif ukoll tal-Ewropa kollha kemm Bla dubju hija l-ar atroċità li saret fl-Ewropa wara t-tieni gwerra dinjija. Issa l-insaw nħarsu lura naraw li stajna nagħmlu iżjed u iktar malajr. Kienet membru tal-komunità internazzjonali inkluż l-Unjoni Ewropea dinja ħasra waħna jdispeċina ta' dan. Huwa l-obbligu morali, politiku u mantan u uman illi xaġa bħal qatt ma terġa' sseħħ għalhekk fil-10 anniversarju ta' dan il-massakru aħna nerġaw nikkondannaw il-reati li saru u natu kondoljenzi tagħna lil vittmi l-familji tagħhom. Ir-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill 1503